għallu qabel ma nitilqu għandi xi aħbarijiet x'ngħidilkom u minħabba li huma miktubin biċ-ċekk jiena ser ngħidhom biċ-ċekk. Mela, sur